dibattitu. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nehme die unterbrochene Sitzung wieder. Signori, eja inkomplu il-sessjoni u nisna sigurakom il l-votazzjoni fu il-sujġetti li għadna kif diskutejna ser isseħ għada senar. U issa nistaw nimxu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna Issa qabel l-emendan għandi żewġ eh, avviżi. Skont artiklu 216 paragrafu 4 tal-regoli tal-proċedura nista' ngħidilkom illi kien hemm xi korrezzjonijiet il-bira fil-ħamsa u l-plenarja ma, ma kienx hemm talba għal votazzjoni fil-plenarja. Allura eh, dawn ġew adottati. Issa